tana huwa ir-rapport ta' Sur Ernest Maragall eh, fuq Erasmus Plus u għodet oħra biex titħeġġeġ il-mobilta fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali. Naddu l-mikrofonu li rapporter għal erba' minuti, Sur Maragall. Dan ir-rapport ġej mill-inizjattiva tal-Komitat ta' Kultura u għandu il-vizjoni ta' dan il-Komitat ta' Kultura. Dan ir-rapport jixtieq joffri ċertu soluzzjonijiet għal kwistjonijiet li ma ġewx anke solvuti. fuq it-taħriġ vokazzjonali u l-partiċipazzjoni ta' dawn. Dan ir-rigward, Kummissarju, għadna il-bot, il-bot ħafna mill-triq illi se twassalna biex aħna nilħu l-anijiet li aħna eh, impenjajna ruħna li se nilħu fl permezz tal-istrateġija 2020. Anzi, jider li qegħdin nitbedu iktar mija u eh, eh, il-proposta tal riforma t-tip tal-programm Erasmus Plus li fih dan il-rapport indirizzat partikolarment l-settur tal-taħriġ professjonali Il-rapport jidentifika l-ostakoli li jem, u difetti li jem, u l-djufijiet li jem f'Erasmus Plus jiformula l-linji principali illi jista eh, jiwaslu għal suċċess globali ta' Erasmus Plus u jwassal u koll għal dan l-ambitu ta' taħriġ professjonali, mobilità tfisser impiegabilita'. Jekk aħna nifmu dan u rispettaw dan il-kriterju żgur illi namlu progress u żgur sen il poċiftit ftit mill-battalji li għanna l-ek il-Parlament Ewropew jitlob il kummissjoni Ewropea u l-Stati membri u jitlobhom li burġenza li jamlu eh, diagnostika tal-difikultajiet li jemlu l-istrumenti li saw jintużaw, eccetera Dan ix-xogħol huwa urġenti rridu nwessaw l-alternattivi għal-mobilità nirrifedu l-qafas Ewropew u nejnu l-istudenti jirnexu adozzjoni ta' mezzi komplementari għal programmi eh, pal Erasmus u iż-żieda ta' risorsi ekonomiċi biex aħna nkunu nistaw nejnu lil dawn il-persuni li rridu jitalmu programmi adegwati biex inneħu l-ostakoli għal suċċess u nalmu kol il-lingwi nibdew billi nisimplifikaw il-proċedimenti u il-talim tal-studenti li għedin istudjaw il lingwi Anki l-aġenti intermedji li jridu kol jipparteċipaw fil-tfassil ta' modelli ta', ta management sabiex Erasmus Plus jati il-massimu ta' riżultati pozittivi jridu naħsbu kol dwar definizjoni ta' aġenzija u konsorzji fuq livell reġjonali li kunu imħalta sistema ta' edukazzjoni eh, u il-sistem politika jridu jaħdmu 8 feet irridu koll kompletaw il-rikonoxximent tal kwalifiku u l-esperienza professjonali li mhux dejjem tkun rikonoxximent bħala termini ta' eh, kwalifiki professjonali u għalhekk aħna irridu koll eh, nikkompletaw Europass u anke l-Istitut ta' Talim Ewropew kif hemm fil fir-rapport. Fl-aħħar net u koll nalmu l-allima u l-edukaturi li huma l-istrumenti essenzjali għal suċċess ta' dan il-programm. Il-Parlament għandu għawnek il-President interrompi l-kellim. Danke äh, in Catch the Eye Mela ngħaddu issa l-proċedura Catch the Eye. Mela ma nix talbit għal-mikrofonu. Anzi, għanna ħafna kalli ma rridu. E, Idu l-mikrofonu uħna limitaw ma l-tlieta l-essendi, tlieta l-PPE u wieħed għal-gruppi l-oħra. Nibdew bl-onorevoli Andrea Buċkor. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal dan ix-xogħol ta' kwalità tajba. Il-mobilità hija importanti ħafna għall-inklużjoni soċjali taż-żgħażagħ biex isiru kompetittivi fis-suq tax-xogħol. Dan ukoll jagħmel parti mill edukazzjoni ta' kwalità tajba u biex tassew ikunu jistgħu jsibu post tax-xogħol it-tagħlim formali u informali u importanti ħafna fl-edukazzjoni tul il-ħajja u dan huwa meħtieġ ukoll biex aħna nilqgħu l-isfidi bħal dawk li tilqu mill-iskejjer u l-qat. Erasmus Plus huwa programm ta' suċċess iżda l-opportunitajiet ma ġewx maħuda kollha u għalhekk għandna ninċentivaw dan l-użu tal-programmi għal taħriġ vokazzjonali li ġdan ser wasal biex iż-żgħażagħ ikunu iktar jistgħu sibu post tax-xogħol bħalma ġajna f'surveys tas-suq tax-xogħol. Hemm bżonn ta' iktar sinerġija bejn l-edukazzjoni u s-suq tax-xogħol. Grazzi tas-sew ngħaddu issa għal kellim li jmiss l-Onorevoli Danċilla. Grazzi tas-sew, Sinjura President, l-edukazzjoni huwa dritt fundamentali għal kull ċittadin Ewropew ikun ġej minn fejn ikun ġej. U m'għandux ikun hemm limitazzjonijiet jew ostakli għal dawn il-programmi jew l-inizjattivi li jippermettu li jkun hemm aċċess għas-suq tax-xogħol. L-Erasmus Plus kien ta' suċċess għal mobilta u l-Istati membri flimkien mal-Kommissjoni iridu jiggarantixxu aċċess ugwali għal dawn azzjonijiet fih dan l-Erasmus Plus għal kull tip ta' kategorija ta' persuna jridu nirrispettaw l-ugwaljanza bejn il-sessi u li kunem oċċess ugwali għal programmi kollha inkluż dawk tekniċi li stati membri u l-Kommissjoni iridu jaqdu l-ħidma tagħhom flimkien sabiex inaqsu l-ostakli lingwistiċi u amministrativi sabiex il-programm ta' mobilta jaħdem aħjar kemm ma' kif ukoll għall lima biex ikun hemm dan it-trasferiment effiċenti tal-arfin. Grazzi tassew. L-Onorevoli Marjas għal-minuta. Iva, inti sur Marjas, jek joġbok. Grazzi tassew, Signora President, minn jannar tal-2014 il-programm Erasmus Plus kien dan il-programm ġdid ta' edukazzjoni illi ġi allokat għalih budget sostanzjali sal-2020 se jkunu qed joffri opportunitajiet għal 4 miljun student Ewropew fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan se jtejjeb ukoll l-opportunitajiet tax-xogħol għal dawn individwi wkoll. Imma realtajiet soċjali u ekonomiċi ifissru illi dan il programm qed jadatta l-ħtiġijiet tra stati membri differenti b'mod partikolari f'dawk il-pajjiżi fejn hemm ħafna qatt. U l-Greċja il-qat qiegħed ta' 24% u 48% fost iż-żgħażagħ. Irridu għalhekk aħna naġġustaw dan il-programm biex jadatta għal dawn iċ-ċirkustanzi eċċezzjonali minħabba l-awsterità f'dan il-pajjiż. Għalhekk hemm bżonn li jiġu allokati iktar fondi għal dawn il-pajjiżi li għandhom l-iktar qatt. Dan huwa xdiex ħaġa importanti ħafna, grazzi tassew. Issa l-Onorevoli Jimenez Barrat għal minuta. Distinguido Presidente, estimados colegas. Kollegi, fil-Komitat tal-Kultura u Edukazzjoni aħna l-għajna b'mod pozittiv il-rapport ta' Sur Maragall u għallek jiena qed niskanta sali u qiegħed eh, jinsisti li għamel emenda li aħna diġà rrifjutajnija qed jgħid li l- il-programm Erasmus Plus jidħol fis sistemi uffiċjali tal-daka danna biex problema ċittadini li jgħedin inigawdu minn dan il-programm jidir li li huwa kontradittorju li rapporter irid eh, jinvesti risorsi ehm, flus Ewropej fil-proċess ta' traduzzjoni inutili l-Erasmus Plus jatemmek biex l-studenti jitalmu dwar il-kulturi ta' pajizi oħrajn u jitalmu l-lingwi u mux biex juqodu jifetqu fuq jifmu eh, dialetti ta' pajizi partikolari. L-Onorevoli Isabella Adinolfi, Sur President, kollegi, dan, grazzi eżis kollegi, dan il-rapport ħares lejn aspetti pozittivi li ħarsu lejn u koll il-pjaga tal-qat fost iż-żazah li f'bosta pajizi, mod partikolari fin tal-Ewropa, għadu f'livelli inaċċettabbli. M'hemmx pożizzjoni u koll fuq id-diskrepanzi tal-aspetti tal soċjo-ekonomiċi u drittijiet għal xogħol ta' żgħażagħ. Din dan it-talim irrid jiġi meqjus bħala aspett ta' dritt fundamentali u rrid ukun ukoll jikkonsidrat bħala beni komuni biex ikun hemm aċċessibilità għal kulħadd. Irridu neliminaw l-ostakli soċjali u ekonomiċi li jillimitaw eh, l-opportunitajiet mod partikolari għal talim u taħriġ professjonali. Ma nistgħux niksbu dawn ir-riżultajiet, riżultati bil-austerità u li qed ikomplu eh, soffru għalihom ċittadini tal-nofsinhar tal-Ewropa. tal nofsinhar tal ewropa ċertu strumenti ma laħqux l-anijiet tagħhom bħal garanzija żgħażagħ. L-Unjoni Ewropea t tagħmel iktar għal dawn iż-żgħażagħ. Grazzi tassew. Għandek blue card taċċetta? President, Le, mish blue card, jena sempliciment trid inwieġeb li sinjura Jimenez Barbat. Le, ma sa tar twiz, id ħafna tajt il-President. Wir machen weiter mit dem Catch-the-Eye-Verfahren. Äh, mela, naddu għal Catch-the-Eye. Dominik Bild. Minuta. Grazzi. Dan il-rapport fuq Erasmus Plus huwa pjuttost tajjeb. U jiena ngħid proset li l-kollegi li daħlu proposti realistiċi li jiena provajt indaħal dim il-Kummissjoni mod partikolari l-appoċċa għal tip ta' ħiliet partikolari u artiġanat biex infokaw fuq il-ħiliet partikolari professjonali. Għandi xi riservi ma naħsibx li bil-fors is-sur ħares paċċaqal biex intejbu il-kwalità tax-xogħol u l għad fost iż-żgħażagħ. Aħna irridu naqbdu triq it-tajba illi konna studji tajbin li għamlu tajja passu imma kif ukoll ħaroċ li jkun partikolari apposta għal dak li hu meħtieġ il-Konsilju l-Kommissjoni fuq is-segwitu tal-qafa strateġiku tal-2020 fl-Unjoni Ewropea, 20% tal-perżuni nqas minn 15% juri li qegħdin imorru l-isfel fil-matematika imorru ħażin fil-matematika u fil-qari. U Erasmus Plus Suppost eja tiftaħ għafas ta' intergovernanza intelligenti u effiċenti, imma edukazzjoni tibqa il-kompetenza tal-istati membri, anki jekk hemm ċertu lakuni. Skużani jett interrompi l-President. Ehm, die nächste Rednerin ist es nun noch Frau Michaela Schodrova für eine Minute. Signora Michaela Schodrova, minuta. Grazzi. Koll istaw naqblu illi li l-Erasmus huwa għodda tajjeb ħafna biex niksbu l-għanijiet tagħna. Iridu ntejbu l-opportunitajiet ta' tfal, termini ta' aċċess għal edukazzjoni tajba. U dan ir-rapport huwa kostruttiv, huwa tajjeb huwa minnu. U qed jiffoka l-attenzjoni tagħna fuq programmi, attivitajiet u prioritajiet li huma tajbin. Il-kummissarju li jiena nirrispetta ħafna jaf li il- ċavetta li tiftaħ il l edukazzjoni għolja huwa l-għallim u l-motivazzjoni tal-istudenti. Dawn jibxu jitfit, intendi, u allura irridu nħarsu lejn iktar pratika. Nigħed jitalem il-lingwi per eżempju mhux kwestjonijiet ukoll amministrattivi. Grazzi. Mela, minna ħatija għandi naħtaħwit, għaliex għandi l-SND, il-CR u anki l-Aldi. Daw kollha ħajkollhom kellim wieħed, Ma kien hemm ħadd iktar minn gruppi l-oħrajn li xtaq jitkellem. Julie Ward, minuta. Grazzi tar sew, Signora President. Jina tassew <laughs> neħnu gost illi jtnara dan il-rapport. Għalix eh, ħafna mis-xogħol tiegħi qabel ma bditħal fil-politika kienet illi naħdem ma' tfal biex eh, u zazax biex eh, nrawem dan it-tip ta' skambju li taħdem għal zazax li ma kellom dan il tip ta' opportunitajiet fil-edukazzjoni u Erasmus Plus u Università ta' Edukazzjoni terzjarja. U nxinejt storja importanti Jiena fl-2013 mort, fil-sajt mort biex naqat ma' xi zaza mela l-Iran Unit, ir-Russja, l-Ukrajina u anki Rumanija dawn kollha kienu fl-istess spazju għall ġimagħtejn u kienu għedin jitħattu ma' xulxin, jinvolvu ruħhom ma' xulxin permezz tal-Erasmus. U dan kien fi żmien meta l-Ukrajna u r-Russja kienu hemm ġildin. Imma dawn iż żaza fl-istess spazju jitalmu minn xulxin ma kienux minn ġildin, kien jistaw jitalmu li jiexu paċi fil-kien. U għallura naqs iktar programmi bħal dawn biex juru li aħna nistaw naħdmu għahjar dan il-mod. Grazie. Isnur Tomacic, minuta. Grazzi tassew, l-Erasmus Plus huwa programm importanti għaliex aħna nagħtu li ċittadini li tifittxu opportunitajiet aħjar għax-xogħol e, l-opportunità li jitalmu aktar fuq maħrajn għaliex dawna jigżbu l rfien fuq il-prassi l-aħjar prassi u jitalmu l-lingwi barranin per eżempju allura jisiru iktar kompetittivi fil-suq internazzjonali. U ma mumiex marbuta mal-suq lokali dan il-mod. U dan il-programm għandu jkun iktar aċċessibbli, rridu ntejbu kompatibilità bejn ħafna sistemi ta' taħriċa. U aħna irridu natu programmi lil ċittadini kollha iżda irri ma rridux uh, nabbu l-programmi b'elementi ideoloġiċi, aħna ma rridux nindiskriminaw kontra minn gruppi ta' minoritajiet minoranzi. Għax irduna. Grazzi. Skużani, nsejt laħal persuna tajt il-president, it tortijaj Fil-fat laħar kellim u għassur l Erasmus Plus huwa wieħed mill-iktar programmi tajbin li għana fl-Unjoni Ewropea. Minkejja l-fatt li hemm xi difficultajiet fl-implementazzjoni tal-programm f'xi segmenti, Jen, en, għan bosta zaza li jgżbu il ġodda. Imma nixtieq nisħaq li irridu iktar kompatibilità ta' programmi. Irridu nħarġu il-għallima u dan id-dettal rridu daħlu fil-programm imma bid-differenza l-kollega li għadu kif tkellem Um, naħseb li parti tal-programm li tkellem dwar il-minoranzi fl-Ewropa e, importanti ħafna għal svilupp tal-identità Ewropea. Identità Ewropea teżisti iridu ma rridux. Grazzi. Issa, grazzi il-Komissarju Kjoġbok. Grazzi aħna nilqaw il-rapport fuq Erasmus Plus u li intejbu il-mobilta tul il-ħajja. Jina nix ingress il-rapporter sur Marnegal għal xogħlu. Nappoġġa l-ideja jana fil-rapport illi l-otijiet ta' taħriġ għat-taħriġ għal Erasmus qed jikkontribwixxu għal edukazzjoni aħjar, impjegabilità aħjar u kompetenzi ċiviċi aħjar għal ħafna qed jitħarġu apprendistati, ħafna minnhom anki dawk iġunu ġejjin minn klassi ekonomiċi iktar baxxi, eh, dawn ikollhom ċans li jitilqu minn pajjiżhom u jaraw realtà oħra. Rapport ta' Sir Maragall għandu analiżi rikka kemm tal-vantaġġi kif ukoll l is-sfidi tal-mobilità. Il-vantaġġi huma bosta meta l-apprendistati u minn dawk li qed jitħarġu jisifru jiksbu kompetenzi professjonali ġodda illi jikontribwixxi għat-taħriġ tagħhom meta jwar lura d-dar. U barra minn hekk, jtejbu l-motivazzjoni u konfidenza fid-dum fihom infushom, il-versatilità u adattabilità u anki l-sin tagħhom, anki l-ħiliet tagħhom differenti eh, eh, lingwistiċi interkulturali li tihom vantaġġ imbagħad fis-suq tax-xogħol sfidi li jibdew minn nuqqas ċessa programmi ta' mobilta, nuqqas ta' rizorsi finanzjarji, eh, xkiel lingwistiku, kompatibilta ħazina ma' programmi d-dar, eh, il-tħilliet il-kwalifiki ma jġux rikonosċuti, eh, kustjonijiet legali, aħna nafu fuq dawn l-sfidi xinuma. Ħaniprofa nirraġi xie xoħut minnom fil-ftitini li għandi għad dispozizjoni tijaj għawnek issa. Il-Komissjoni diġa ħolqot Affas soġistiku organizzazzjonali illi jipprova jagħmel il-mobilità li huwa suċċess għal kull min involut. L-Erasmus Plus, il-Mobility Charter per eżempju, itejjeb l-appoġġ strateġiku ta' dan il-mobilità fuq il-organizzazzjonijiet partikolari illi wasal għal ċertu ehm, mobilità ta' kwalità għolja fi strateġiji il-Mobility Charter u r-rabta mal-suq tal-xogħol ifisser illi iktar apprendistat aħjar jista' jinstab għal studenti involuti. Aħna għanna għad ta' intermedjarji, Chambers of Commerce, eh, l-assoċazzjonijiet jew inke l-autoritajiet lokali, illi jgħinu biex jtejbu l-loġistika u anki il-kwalità ta' din tip ta' mobilità. Dwar in-nies fuq il-ta' ta' bżonijiet speċjali aħna ħassejna dejjem li hija priorità li jieħdu sem ukoll fil-programm fondi addizzjonali jsiru disponibbli għal persuni b'dawn il-ħiġijiet li kopri il-spejjeż tagħhom meta jkunu msifrin. il prasmus Plus u koll l għodda tal-IT għet jiġu adattati kull ma jmur biex jamlu tajb għal fiġijiet tal-applikanti u biex krem semplifikazzjoni tal-proċeduri ta' applikazzjoni u kol, aħna konna naħdmu maġenziji u kol billi jġestu dan il-programmi ta' Erasmus Plus fuq livell nazzjonali biex l-odda tal-IT u l-e-forms ikunu konformi mal-bżonijiet tal-applikanti u biex jiġu semplifikati. U l-Kummissjoni taħdem rib mal-aġenziji biex jaraw illi hemm viżabilità sħiħa ta' dawn il-programmi għaf ta' eh, avvenimenti ta' promozzjoni u kampanji tal medja soċjali fuq livell nazzjonali Ewropea jiġu ġew organizzati pal muma pereżempju il-We Mean Business Campaign illi tejn li għandalana li tixpruna il-lomon ta' kumpaniji li huma valuti fil-dawn rappresentati u fl-aħħar it-ħejja lingwistika li inti tkun taf il-lingwa tal-pajjiż li qed jospitak huwa essenzjali biex inti ta' suċċess, tkun ta' suċċess. Speċjalment għaż żaża li qed jitħarġu illi l-arfin tagħhom tal-lingwa barranija se tkun limitat il-programm allura jgħinhom illi jelbu dan il-xkil lingwistiku billi jgħinu li jkun hemm downloada eh, fuq anki fuq l-internet eh, biex jkun jistgħu jgħinu ruħhom ukoll biex jitalmu l-lingwa il-Parlament ukoll il-programm ukoll jgħin biex nsaħħu il-programm eh, tal-mobilità. Il-proġett pilota ta' kemm is-sur Maragall kif ukoll is-sur Aldruiz ser jipprovdu fondi essenzjali biex nelbu ċertu xkielu u jkun hemm ċertu placement għal ġejjini u dan huwa konformi mal-politika ta' priorità biex intejbu il-work-based learning ġbir tal-lim fuq il-post ta' xogħol biex dak li kun iż-żgħażagħ ikollhom opportunitajiet aħjar. Nixtieq nikkonkludi bi ngħid napprezza Il-kontribut tal-Parlament Ewropew għat tip tal-kwantità u l-kwalità tal-mobilità fil-edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ. Il-Kummissjoni miexja fl-istess direzzjoni u jiena ħerqan lejn il-kooperazzjoni tagħna fuq dawn il-kwistjonijiet. Grazie Vielen Dank, Herr Kommissar. Die Aussprache ist damit. Grazie.